Mela, sinjuri, ek naslu għall aħħar rapport tagħna li huwa dwar it-trattament eh, indaqs bejn in-nisa u l-irġiel. Qed nitkellmu dwar trasposizzjoni u l-applikazzjoni ta' direttiva 2007-73 ir-rapporter hija is-Sinjura Madurell erba' minuti kjoġbok. Direttiva, t-referi għalli il-rapport hija emenda ta' direttiva ta' 78 fuq l-istess kwestjoni li insibu fit trittat ta' Amsterdam u anki l-kazistika ta' wara. Emenda li fija nsibu eh, punti ewlenin għal dik li huma eh, duxaqsmu mal eh, drittijiet tan nisa għanna definizjoni ta' diskriminazzjoni diretta u indiretta ta' ta' fastidju u er, naraw u kol per kif aħna nisalvagwardjaw ċertu liġijiet per eżempju ta' eh, maternity leave għal eh, twaqif ta' units ta' gender equality li kunem dialogu soċjali sabiex wieħed ikun jista' jagħti spint tal-qudiem il-trattament eh, ugwali fuq il-post tax-xogħol. Aħna naraw ukoll li x-xogħol li jagħmlu l-NGOs jiġi nfurzat f'dan il-qasam eh, rridu naraw sanzjonijiet ikunem nintroduċu miżuri ta' protezzjoni u għall għal-vitmi. kieku il-Kummissjoni il-Nexxila toħroġ ir-rapport ix-xogħol ta' studju kien ikun iktar faċli għalina. Imma kien hemm stati membri eh, varji li ridu jimplementaw id-direttiva sal eh, iż-żmien eh, qabel jiskadi qabel kien dan jiskadi u kellhom jibgħat informazzjoni l-Kummissjoni. Imma stati membri li għadhom ma qalux l-Kummissjoni x'miżuri adottaw l-Kummissjoni mbagħad għamlet priti proċeduri ta' ksur għad baqa sena l-oħra kien hemm miżuri ta' kontra żewġ stati membri il-Kummissjoni rat li kien hemm problemi bit-trasposizzjoni f'ċertu stati membri anki jekk permezz ta' dialogu tixtieq li ssolvi l-problemi kollha. Imma biex ikonna rapport aħjar hemm bżonn li jkollna iktar data, iktar statistika. Hemm bżonn li nsaqsu eh, l-istati mebli jaddunna l-informazzjoni. Aħna rċevejna informazzjoni l-iktar minn Parlamenti Nazzjonali, mill-unitajiet, minn sezzjonijiet ta' gender equality. Aħna permezz informazzjoni varja rnexxilna nagħmlu dan ir-rapport eh, fuq it-trasposizzjoni kif dan il-proċeduri għaddejjin fl-istati membri differenti Nixtieq jiena ngħid li l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Nazzjonali kien din kooperazzjoni kienet essenzjali sabiex aħna stajna nagħmlu dan ix-xogħol tagħna. L-informazzjoni għaddiet ukoll mill-units tal-ugwaljanza mill-Parlament Nazzjonali. Minnar din l-informazzjoni dan rapport ma kienx kun possibbli. Ma kienx anki ovvjament il-kooperazzjoni mal-Kommissjoni kienet waħda importanti kellna wkoll il-xogħol importanti tal-Kumitat tan-nisa il-dipartimenti differenti fil-Parlament jien nixtieq nirringrazzja dak nisa kollha li ħadmu bisħieħ biex naslu dan ir-rapport. Nixtieq nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporters sal-kontribuzzjoni tagħhom. l-idea kienet li sabiex ix-xogħol tagħna jkun wieħed tajjeb li naslu wkoll għal kemm jista' jkun l bejnietna ridna naraw eżattament x'inhi situazzjoni ta' trasposizzjoni ta' direttiva tant importanti li l-Kummissjoni se tiddota b'miżuri importanti sabiex kun tista' tisforza l-liġi trattament ugwali fuq il-post tax-xogħol dawn huma għanijiet fl-arm l-aħħar Ewropej. U llum fl-Unjoni Ewropea bil-rata ta' qatt differenza ta' 28.4 fil-mija iġifiri iġifiri għal dak li hija l-aġenda tal-Lisbona, in-nisa qegħdin 50% inqas mill-irġiel. aħna nistgħu ngħidu li rapport tagħna huwa sodisfaċenti. Grazzi ħafna nisimaw nisimgħu l-Kummissjoni. Senjura Vassilio, grazzi ħafna. Il-Kummissjoni tilqa il-rapport tal-Parlament fuq din id-direttiva tant importanti nixtiequ nirringrazzjaw Sinjura Maturell għax-xogħol siwi li wetqet. Id-direttiva tal-2002 73 hija strument importanti ħafna sabiex niġildu kontra diskriminazzjoni bejn is-sessi dak li huwa ix-xogħol vocational eh, training, il-promozzjoni u din ovvjament id-direttiva saħħet il-liġijiet tal-komunità għal dik hija definizzjoni ta' tipi ta' diskriminazzjoni u anki ġabet numru ta' soluzzjonijiet insibu dispożizzjonijiet għal ehm, dak fin-nisa tqal maternity leave l-involviment tal-NGOs partners soċjali sabiex dawn ikunu jistgħu jżguraw l-igwaljanza bejn is-sessi fuq il-post tax-xogħol u anki li jkun hemm strutturi li jiddefendihom Dan ir-rapport huwa importanti ħafna peress li għad baqa' diskriminazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol bejn in-nisa u l-irġiel, tiġbed l-attenzjoni tal-Istati membri, tal-Kummissjoni, tas-soċjetà ċivili, tal-partners għal eh, dispożizzjonijiet importanti tad-direttiva u tisħaq fuq il-fatt li jkun hemm implementazzjoni kompluta. Din tkun tista' tikkontribwixxi li għall-fatt li jkun hemm iktar rispettar tad-direttiva li jkun hemm inkunu iktar konxi tal-liġi tal-komunità dak li għandu x'jaqsam l il-trattament ugwali ta' bejn is-sessi. Il-Kummissjoni għal daqstant komplit eh, tagħmel il-monitoraġġ tagħha fuq l-implementazzjoni, tat-traspożizzjoni eh, u l-implementazzjoni fl-Istati membri u permezz ta' dialogu mal istati membri anki meta jkun hemm proċeduri ta' ksur aħna naraw kif mmorru l qoddim il-fatt li jkun hemm trasposizzjoni huwa obbligu u Skont id-direttiva l-Kummissjoni se toħroġ b'rapport fl-ewwel nofsa din is-sena għal dik li huma l-applikazzjoni ta' direttiva fil-Stati membri kollha. U r-rapport ovvjament se taddih kemm il kunsil kemm il-Parlament. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Mela, dan ir-rapport ehm, se nivvotaw fuq il-ħamis. Bekk, sinjuri eh, ġejna fit-tmim ta' din is-sessjoni nkomplu għada 13 ta' jannar fid-disa. Mid-disa sassija umbat nkomplu mit-tlieta sas seba Umbat, ovvjament, is-sessjoni ta' billej mid-disa sa' nofs il-lej.